kienu adattati fi 11 ta' frar 2010 ġew asma xi kummenti minuti xi kummenti mela minuti ġew adattati. Xtaqt ninformakom ukoll illi wara l-istqarja bil-miktub u numru 54 2010 marbuta dwar it-trasport minnaħa ta' ta' membri parlamentari l-lum fl-24 ta' frar ġiet appoġġata mill maġġoranza tal-membri parlamentari l-lum ġifiri artikli 1, 2, 3 4 tal-regol tal-proċeduri ser ikunu publikati bl-ismijiet tal-firmatari skont il-dokument ta' 25 ta' frar 2010. Sinjura Linna titlop li t-intervjeni li waħda mill-firmatarji tal dekorazzjoni bil-miktub. Jiena firmajt u naħseb li hija aħbar verament tajba li l n-numru ta' firem li xtaqna u nixtieq ringrazzja lil kulħadd tal-partiċipazzjoni tiegħu. Sinjura, nixtieq nifformak illi jiena ma kellix il-possibilità li niffirma din id-dikerazzjoni u jiena lest li niffirma issa immedjatament. l awtoritajiet relevanti ġewwa Franza qalu li li sa mill-10 ta' frar 2010 is-sur Benje ser jinbidel u nilqaw